oħra. aħna zidna u dan huwa punt illi forsi ma tantx tajna kasu ma huwa essenzjali. Aħna ridna wkoll nżidu eh, għan ta' kontenut irriċiklat għal 25% għal fliexken tal-plastik. Il-fliexken tal-plastik huma l-ewwel fil-lista ta' l-affarijiet illi insibu fuq il-xtut u fl-oċeani tagħna, ġifiri 25% ta' materjal riċiklat, 30% sa' l-2030. Dan huwa verament karburant tal-ekonomija ċirkolari għal filtri tal- mm, tal-sigaretti il-Konsillu, il-Kommissjoni għamnek ma appoġġawx il-lan dak li tlabna aħna jħasra. aħna kena e, e, imponejna e, marka obbligatorja fuq il-pakket sabiex il-konsumaturi kunu jafu kol iġifiri l-loqma ta' sigaret illi tintefa fil-bahar ta' etniġġes bejn 500 u, u millilitru wieħed ta' ilma u 600 millilitru ta' ilma. Aħna irnexxina mhux fuq livell Ewropew imma li nistendu di responsabilità, responsabilità li se tkun tal-Istati membri għalhekk jiena ma nistawx inħallu l-istati membri mxu aktar malajr fuq l-artiklu 4 kif edin jamlu ċerti um, stati membri u anki reġuni l-Austria, l-Valloni, Franza, etc. Il-leġislazzjoni tana li Eh, biex nifrankaw ħafna flus għal konsumaturi se toħloq ħafna impiegi diġà fuq ma fejn diġà hemm ħafna arfin fl-Ewropa dan huwa konsiderevoli u kulħadd jafu dan dan huwa ferm aktar mid-direttiva li minn dak li konna naħsbu qabel meta kiena direttiva ma tiswa xejn forsi. Kamilna reviżjoni ambizjuża ta' leġiżlazzjoni ambizjuża fuq l-imballaġġ eh, banijiet illi huma kwantifikati pjantazzjoni wiesa għal kontra il-microplastics u li verament jisawaslu waslu għall-ekonomija ċirkolari fl-Ewropa bil-riċiklaċ ta' kwalità olja, Ġifiri, importanti ħafna fil-fema tijaj, r-riżultati li qed niprezentalkom huwa xogħol ta' tim biss naqra il-ħin imma mbagħad naqasom li wara sur President il-Parlament Kummissjoni il kunsill ħdimna flimkien, verament flimkien biex nilħu din l-ambizzjoni. Grazzi sur Timmermans, grazzi sur Vella l-entużjażmu tiegħek, lill-Ministru Kostinger, Presidenza tal-Awstrija, fost ħafna oħrajn. U anke shadow rapporteurs, is-Sinjura Oaken, Bolan, Pavlucci, Pedicini, Carlines, Florence, etc. u fit-tim tiegħi il-ċittadini ma ninsewomx dawn miljuni ta' Ewropej illi ħarġu illi rridu li nkunu ambizjużi ħafna sabiex inħarsu l-oċeani, l-ambjent, immiktar u iktar għalina għallu lidna. Grazzi. Mulțumim și noi, doamna Ris. <clears throat> Roga kumpe domnu l- Grazzi. Issa Nassur Timmermans, viċi President tal-Kummissjoni biex indirizzana. President, onorevoli membri, id-deċiżjoni li l-Parlament se jieħu aktar il-qoddim se jpoġġina fuq direzzjoni sostenibbli biex inkunu fuq qoddim dan din l-azzjoni biex hekk anki ikonna impenji b'saħħithom. Qatt qabel ma l-ambjent li jappoġġa l bnedmin ma jkun taħt daqstant pressjoni. Importanti li l-iżvilupp sostenibbli jkun fil-qofol ta' dak kollu li nagħmlu fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell internazzjonali. Dana kollu se jgħin il-mod kif aħna nagħmlu l-ġestjoni tal-iskar tagħna. Innaqsu anki l-impatt tal-diskart fuq l-ambjent, partikolarment marittimu. Jek ma nbidlux l-imġiba tagħna issa sejrin nonħonqu l-oċeani tagħna bil-plastik. Bekk hemm urġenza għal din il-problema. Il-Ewropej jibżaw u qegħdin jinkwetaw fuq din il-problema u allura jridu nkatru l istandards madwar id-dinja. Palma qalet is-Sinjura Ris meta aħna ħabbarna l-istrateġija li edna illi konna din il-liġi tal-użu waħdini tal-plastiks. Il-Parlament issa sejħu deċiżjoni illum u bekk edin nofru aktar soluzzjonijiet tan negozji qed inbidlu l-imġiba tal-negozji u qed inkunu ta' eżempju qudiem id-dinja qabel ma tfuq fis-seħ. U allura bekk se noħolqu kambjament illi ikun importanti biex niksbu l-anijiet tagħna biex nistimulaw l-innovazzjoni. Ikonna l-innovazzjoni f'prodotti ġodda, ikonna modelli ġodda ta' negozju wkoll. l miżuri se jnaqsu l-iskart u tniġġis fl-ipra tagħna. Issa, nixtieq ukoll nfaħħar li shadows u partikolarment is-Sinjura Ries, ir-rapporter għaliex ħdimna flimkien tliet istituzzjonijiet. Konna tliet partijiet involuti u kulħadd kienet jgħid li kienet xi ħaġa impossibbli li ssir, però saret. Frederik, nifraħlek għal dak li sar u ngħaddi l-kelma s kollega tiegħi. Grazzi ħafna Franz, Sur President. Uh, Mike. Mikrofon għal-kellim jek joġbu. Thank you, thank you. This... Grazzi, Iva. Din il-leġislazzjoni hija waħda li hija importanti, inizjattiva b'appoġġ kbir fost iċ-ċittadini. Issa, il-kompitu tagħna hu il miżuri ambizzjużi li huma parti minn din il-leġislazzjoni jitlu fis-seħ. Il-prevenzjoni tal-iskar tal-plastik huwa kompitu għall awtoritajiet pubbliċi, il-produtturi u l-konsumaturi. L-atturi kollha fil-katina ta' produzzjoni jridu jaħdmu fl kien. Il-meżuri li qbilna dwarhom iridu jiffokaw fuq id-disin tal-prodotti joħolqu aktar arfin fost il-konsumaturi kif ukoll inaqsu il-konsum biex ikun hemm projbuzzjoni ta' ċertu prodotti biex ikun hemm anki disponibilità tal-alternattivi. Il-Parlament ukoll qed jitlob għal miżuri biex naċċertaw illi l-abbozz tal-liġi għal dak li għandu x'jaqsam il-ġestjoni tal-iskart tkun xi ħaġa li tintuża mill-produtturi li jistgħu tassew influwenzaw il ġbi kbir ta' skar ta' konsum. Se jkollna wkoll miri mandatorji għal kontenut riċiklabli biex bekk nbidlu eh, l-essenzjali tal-ekonomiji tal-plastik biex bekk inkunu nistgħu nafsu fuq is-suq ta' materjali ta' materja sekondarja u anki naraw eh, dak li ksibna fil-negozjati interistituzjonali għanna tlet dekjerazzjonijiet, per eżempju, l-opinjoni li il-Kommissjoni tista timplementa att ta' delegazzjoni meta ma jkunx hemm opinjoni u dina hija xi ħaġa li trid tiġi ġustifikata. Issa dwar iż-żmien qasir illi għandna għal atti ta' implementazzjoni. Il-Kummissjoni hija mħasba dwar il-fattibilità biex nimxu skont dawn l-iskadenzi. Fl-aħħar, l-inklużjoni mhux meħtieġa tad definizzjoni ta' plastik diogradabbli għaliex dana kollu m'għandux impatt dirett fuq l-implementazzjoni tal leġislazzjoni Għanna nkunu kburin dawn ir-regoli għax qegħdin jindirizzaw it-tniġġis mill-plastik ta' użu wieħed biex bekk inkunu nistgħu nindirizzaw il-problema fuq diversi livelli biex nipprevjenu l-tniġġis tal-plastika iżda anki biex naraw li l-Ewropa tkun fuq quddiem meta niġu għal politika bħal din. Il-Parlament allura kellu rwol essenzjali essenzjali biex bekk jibni l-pediment għal din it-trasformazzjoni tassew nittama li l-kol kemm intom tatu la poċ biex kollox jidħol fis Jiena Ninaqat mal-kollega tijaj, il-Viċi President Franz, biex nirringrazzja l rapporter il-Shadows u l-MPs kollha involuti, kif ukoll id-DGs tagħna. Grazzi ħafna, grazzi Sur President. Grazzi l-Kummissarju, Is-Sinjura Kapel mhux preżenti. Is-Sur Ropa jekk jogħġbu, minuta. Grazzi, President. Sur Kummissarju, kollegi. Din il-kwistjoni hija importanti ferm. Aħna qed naqgħu lura iżda aħjar tard mill-li qatt. L-ewwel nifraħ li kummissjoni, il-Kunsill, il-Rapporter tal-li ksibna ftejmi bilanċat fuq is-soluzzjonijiet biex bekk innaqsu l-użu tal-plastika tat tip single use. Kif qal il-Kumitat Agri, jiena nieħu pjaċir nara illi kemm il-Kumitat Agri u anki tal-Ambjent appoġġaw il-proposti tiegħi Sfortunatament il-proposta tiegħi ma kellix appoġġ. Lan kien illi ikonna miri preċiżi għat tnaqqis ta' plastiki li jintuża darba biss. U ntużaw biss xi frażijiet astratti. Grazzi ħafna is-Sinjura Briano. Għal minuta. Grazzi Kummissarju, President. Il-plastik għandu impatt kbir fuq l-ambjent għaliex dana jolqot l-attività tas sajt u jwassal għal riskju għas saħħa tal-bnedmin, elementi li jispiċċaw fl-ikel li niklu. Rapport ta' Ocean Cleanup wera illi il-gżira tal-plastik fil-Paċifiku qed dejjem tikber u hemm 80,000 tunnellata f'din il-gżira. Jiena nħoss illi s-sajjieda jrid ikollhom ruol essenzjali f'dan ir-rigward kemm bħala prevenzjoni u anke biex iħarsu l-baħar kif naraw minn ħafna inizjattivi tal-Kummissjoni, jiġifieri Fishing for Litter, is-sajt tal-iskart. Għandna bżonn allura tama Pero aktar minn hekk irridu azzjoni. Meta nitu azzjoni, se nsibu it-tama. Allura rridu nitilqu minn hekk għaliex il-ħin huwa kontrina. <coughs> Domnu Lize, do minut. L-Onorevoli Lize. Grazzi, President. It-tniġġis ta' li pratana bil-plastik hija inkwetanti għanna gżira tal-plastik fil-Paċifiku li huwa ħames darbiet id-daqs ta' pajjiż il-Ġermanja. Irrid ikonna alternattivi għal plastik, per eżempju minn flok platti tal-plastik nużaw platti tal-karti. Jew aħjar minn hekk, platti li jistgħu jintużaw aktar minn darba. U jekk hemm problema bl-alternattivi, allura mekk għandna l-istrateġija ta' tnaqqis naħseb lan ta' tnaqis kellu jkun aktar ċar. Pero, Iva, irridu naraw illi kollox jiġi imnaqqas skont il-bżon. Karl Heinz, Karl Heinz Florence u Signora Kostiger minnaħa tal-presidenza meċċit il-negozjati u wasalna bekk għal dak li ksibna. Apparti dawn l-anijiet, Kien hemm talba minħat tal-ħodor illi ikun hemm proibizzjoni fuq il-helium balloons. Din hija xi ħaġa sproporzjonata għaliex irridu iva naraw li jkollna prodotti ġodda, però lanqas ma għandna ntelfu il-pjaċir tal-poplu. Issa, im aktar passi li nistgħu nieħdu għal dak li għandu x'jaqsam il pakettar tal-prodotti u l-użu tal-plastika b'dan il-mod. Irridu nieħdu azzjoni biex bekk nindirizzaw kwistjoni bħal din mod attiv, però hawnhekk qegħdin naraw illi għandna pass inizjali li qed jittieħed qegħdin insaħħu l-ekonomija ċirkolari qegħdin nagħmlu xi ħaġa biex nevitaw aktar tniġġis fl-ipra tagħna. Naħseb li din hija bekk leġiżlazzjoni li ma tantx naraw bħala. il leġizlazzjoni ambjentali tintlaqa tajba tajjeb ħafna mill-popolazzjoni u allura għandna nagħtu l-appoġġ tagħna. Grazzi ħafna. Sur Lise, għandek blue card mis-Sinjura Boylan. Jekk jogħġbok. Thank you. Grazzi. Thank you, Chair. Grazzi, President. L-Sur Lise, huwa kuntent illi neħew il-responsabilta tal-mod kif eh, nimmarkaw il-pakketti ta' dawn il-bżiza, il-helium balloons, għalix nafu dawn huma fil-lista tal-10 prodotti l-iktar indikati u it-tfal u mbagħad mhux qed jaraw dan it-tip ta' tikkettar fuq il-pakketti u jkomplu jaraw l-annimali l-tana li qegħdin jiġu maħnuqa minħabba dawn il-prodotti. Is-Sur Lise, grazzi ħafna għal din il-mistoqsija nixtieq niċċara dan il-punt. Iva, irridu nsibu alternattivi u ninvestu fit-teknoloġija jekk ikonna dawn it-tip ta' tikketti fuq il pakketti meta nġu għal festini tal-tfal u għal tiġijiet, eh, f'dak il-kas ma nkunux nistaw nużaw il-bżiza. Mix xi ħaġa li għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea, rridu naraw x'tajt il-leġislazzjoni, ma rridux nibatu messaġġi li b'xi mod irridu nħassru l-festi. Is-Sur Pawlucci, grazzi ħafna President, jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lir rapporter għax-xogħol eċċellenti tagħha u x-xogħol li għamilna flimkien. Eżis kollegi, dan il-vot fi ftit eh, sigħat oħra bil-vot fuq direttiva, se nkun għaddi nagħmlu pass il qoddim naqsu l-konsum, hemm regoli ġodda li se jkunu disponibbli iktar informazzjoni għal konsumaturi, aktar responsabilità għal dawk li produċu. Naħseb illi allura għanna nkunu gburin għaliex bekk se nagħmlu żewġ passi importanti l qoddim se niġġieldu kultura ħażina tal-iskart naħlu il-materja prima u mbagħad niddefendu l-ibra tagħna illi huwa importanti sew ferm għal dinja tagħna u anki nikkontrollaw il-konsum biex bekk nkunu nistgħu nirreċiklaw u anki nużaw il-prodotti tagħna mill-ġdid. Jien naħseb l-ambizzjoni tal-Ewropa hija xi ħaġa li tkun ta' eżempju biex bekk nkunu nistgħu navvanzaw dejjem aktar. Jiena smajt f'dawn is-sijat f'dawn il-jiem affarijiet li ma kinux korretti, di mhix ġlieda kontra l-industrija kimika, settur strateġiku fl-industrija tagħna għall kuntrarju ta' dan, aħna naħsbu li nistgħu nagħmlu passi l qudiem biex nistimilaw it-teknoloġija, l-innovazzjoni u nbidlu l modi kif nġibu ruħna fil-konsum tagħna, jiġifieri biex bekk anki noħolqu aktar impjiegi. Il-Viċi President Timmerman semmih dal-punt Kien pal donnu dan għan impossibbli, iżda issa rnexxielna fi ftit żmien u anki b'maġġoranza kbira fil-Parlament u anki fis-soċjetà Ewropea. Naħseb hekk li dan huwa s-sens tal-vot. U allura b'dan il-vot fl-aħħar tal leġislazzjoni tagħna se nimxu lejn l-ekonomija ċirkolari li hija xi ħaġa mhux biss urġenti iżda wkoll possibbli. Demes Meker un minut xi ġumatat. Grazzi l-Onorevoli Dizismaker. Grazzi ħafna. Alla xar darba nar il-ħat kienem tindifa fuq il-kosta Spanjola. Seba, fuq 7.000 volontira parteċipaw u ġabru 11.5 tunnellata skart. Ħafna iktar mis-sena l-oħra u inizjattiva kbira din. Bekk għandna riżultati tangibbli kif ukoll qegħdin naraw x'inhi r-realtà. 80% tal-iskart li nsibu fil-kosti tagħna jikkonsisti fil-plastik u 50% huwa plastik illi jintuża għal darba biss. Jekk ma nieħdux azzjoni sal-2050 se jkun aktar plastik fil-baħar mill-liħut. U allura rridu nieħdu miżuri biex bekk neliminaw dan it-tip ta' plastik mill-pratana. Iva, dan huwa materjal li qegħdin nużaw bla razan, u allura rrid ikollna approċċ aktar raġonevoli fit-termini tal-plastik. Dan jkun pożittiv mhux biss għall-ambjent, iżda wkoll għall-ekonomiji tagħna kif ukoll għall-klima għaliex bekk innaqsu l-produzzjoni tal-karbonju tad-diossidu u anki jekk aħna nirriċiklaw ikunu qisna qed inneħħu neliminaw karozza waħda minn fuq it-toroq tagħna. Allura Irridu nerfaw responsabiltajiet tagħna u naraw li niksbu il-mira tagħna ta' 90% tar riċiklaġġ tal-fliexken. Jiena nifraħ lir rapporter u lill kummissarju għal dak li kisbu. Plastic for a long time now. Uh, Jina diġa periodu niklu l-plastik. Mela naddi l-kelma issa l-sur Torvalds għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Komissarji, sinjuri, fil-10 snin li ġejjin aħna ħankunu qegħdin niffaċċaw ħafna sfidi. L-sfida tal-plastik li jiena nemmen li ħatkun parti minn din id-diskussjoni. Kif ukoll id-diskussjoni ta' dawn l-sfidi nistgħu nieħdu bħala puntatlu il-loġika ta' Sergio Leone biex ngħidu hekk il bono l-brutto l-kattivo, ġifieri tajjeb il-ħażin u l-ikraħ hemm il-plastiks tajbin Imma għal maġġoranza minna li nużaw il-plastik. Per eżempju, jista' jkun li għandna bżonn ċertu lentijiet jekk ma nużawhomx tajjeb ma nkunux nistgħu naraw il tajjeb mod tajjeb. Hemm ukoll il-plastik għal ħażin, jiġifieri ngħidulu l-ikraħ fil-film ta' Sergio Leone imma biex nidentifikaw irridu nivestigaw il-plastiks kollha li nużaw. U hemm tant tipi differenti jekk inkunu nistgħu nagħmluhom nikklassifikawhom b'xi mod jew ieħor, nkunu nistgħu nieħu għall-isfidi ma biex nibdew din l-investigazzjoni ovvjament din hija xi ħaġa li fidejn il-Kummissjoni. Trid tagħmel dan fil-perjodu li jmiss. Mbagħad hemm il-plastik falz jew ħażin U jekk inħarsu lejn din il-kwistjoni jiena żort il-Ministru tal-Ambjent tan-Norveġa li qabel kien responsabbli għal stadiums atletiċi f'Oslo qal li hemm ammonti kbar ħafna ta' mikroplastik eh, u nanoplastik meta inti tibni eh, stadium li juża il-ħaxix artifiċjali u din ukoll huwa eżempju ta' likraħ imma hemm eżempju ta' plastik stajbin U d diskussjoni kollha li kien hemm fisser li e, fil-Finlandja bdejna niproduċu e, tazzi tal-kafe pereżempju li mamula mill-karti li ma fihomx plastik, anzi, e, mbagħad hemm il-plastik li jinħal fl-ilma pereżempju li jista' jgħinna. Għalhekk irridu ħarsu lejn l-innovazzjoni u r-riċerka. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Awken għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna lill-Onorevoli Rees għal bicċa xogħol eċċellenti. Grazzi lill kummissarju Timmermans għal darboħra kien pjaċir kbir. Kienet it-tieni darba li issa għandna biċċa leġislazzjoni biex innaqsu l-plastik. L-aħħar darba kellna il-bastijiet tal-plastik. U hemmhekk konna ġilidna gwerra żgħira biex ngħidu hekk. Sur Timmermans, nistgħu nitkellmu mod dirett għanna il-midneb li ra id-dawl. U jiena verament kuntenta li l-affarijiet saru aktar faċli saret kawza pubblika anke jekk ma rix nakkużak tal-populizmu. Imma l-impen, forsi impen hija kelma tajba, din hija biċċa leġislazzjoni tajba ħafna ma dan huwa biss l-ewwel pass. Importanti ħafna niftakruh. Nispera li dan huwa pass ħaj mexxina l-qudiem l-ewwel net biex ma nibqgħux nibnu it-tniġġis. Ġri kull minuta trakk Eh, mimli eh, skar tal-plastik jintfa fil-pratana u namel nagħmel twissija hawnhekk. Ejja ma nfittxux eh, soluzzjonijiet sbieħ ehm, bil-bioplastik u daw l-affarijiet għax daw xorta waħda għandhom il-problemi. L-okso ġi projbit u dini ħaġa ħażina ħafna li xi jiżarma ma jsir mikroplastik. Ejja nimxu l-qoddim fl-imkien nistaw nirbħu din il-battalja. 2 minuti. Grazzi ħafna aħna ħantejbu il-direttiva tal-plastik tal-użu waħdini, waħda mill-iżjed leġislazzjoni importanti u għanna issa eh, verament qed nimxu l-qudiem grazzi għal-rapporter minkejja li l-Kunsil kienet iżomna lura. Imma jena qoddu lura milli niftħu xampanja għal-issa għaliex ħafna l-ekonomija ħat kompli għaddeja isu maġġara xej irridu nirrikonoxxu li aħna għadna biss qed nibdew għadna fil-bidu ta' triq tagħna li niprojbixxu il-platti tal-plastik pereżempju hija ħaġa tajba ma fejn il-bidla li rridu niksbu. Kif ħan waqfu 13 il-miljun tunnellata ta' plastik li jidħlu fil-baħar kull sena. Aħna nafu li il-fracking eh, u il- eh, l-industrija tal-fuels fossili Eh, ħajkomplu e, jipruvaw iżommu il-ġejjini tagħhom għalhekk il plastika jibqgħu irħas, għalhekk irridu nirregolaw il-manifatturi tal-plastika Ma nix nkomplu nitkellmu biss fuq l-ekonomija ċirkolari b'mod sabiħ, imma rridu naħsbu dan il-prinċipju kif ħanpoġġo fis-seħ. Għalhekk dak li huwa tajjeb huwa li din id-direttiva għajmet ċertu kuxenza dwar il-plastik imma assolutament irridu nifmu li t-tweġiba għal kriżi tal-plastik mhijiex dwar l-individwi rifjutaw eh, l-istro jew ikella jagħmlu kampanja fuq proibizzjoni, irridu imbidlu b'mod sħiħ il-linji ta' produzzjoni tagħna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Pedicini għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Fl-aħħar xi ħaġa pożittiva f'din l-Unjoni Ewropea li ħafna drabi Eh, tispiċċa ostaċ ta' ċittadini. Xi ħaġa li qed tilqa eh, il-talbiet ta' ċittadini. Direttiva ħat permettina natfu li pratana kif ukoll nevitaw li, pereżempju fl-2050 ikun hemm aktar plastik minn ħut fil-pratana. Fl-aħħar ħaj jisparixxu dawk il-kontenituri tal-plastik fil-supermarkets eh, il-tazzi tal-plastik, friket tal-plastik, daw il-prodotti kollha li diġà għandhom alternattiva li ma tużax il-plastik u dan huwa għan kbir. U ħaj jisparixxu wkoll il-loqom ta' sigaretti mill- mixtut tagħna eh, rridu nħallsu l-ispejjeż pereżempju tal-ġbir ta' trasport u anka il trattament ta' dawn il-loqom. Jiena naħseb li ħaġa skandaluża li f'din id-direttiva ma rnexxinniex nimponu għan vinkolanti biex innaqsu b'mod definittiv anka il-flixken tal-plastik. Irrid infakkar li kull sena l-Unjoni Ewropea tipproduċi 50 biljun fl-ixkun tal-plastik. Din il-plastik ma, ma, tiddegradax, ġifri, kull sena għandna eluf ta' biljuni tal-fliexken tal-plastik li huwa impatt ikra ħafna fuq l-pratana. U hija ta' skandlu li numru ta' parlamentari ostakolaw dawk l-soluzzjonijiet innovazzjoni bbażati fuq eh, plastik biodegradabli jew inkella kompostabbli eh, li setaw isiru sempliċement għax daw kienu taljani, innovazzjoni taljani. Irridu jerfaw responsabilta għalli xumma ma permettewx li nkunu nistaw nieħdu pass il-qoddim aktar il-qoddim għal ġejjeni aħjar għal ambjent aktar mħares. Grazzi. Mulzumim, eh, domna Gardini, eh, domnu domna Mella. Grazzi ħafna, issa, is-sinjura Melan l-ewel. Grazzi, President ir-rivoluzzjoni industrijali tas-seklu 19 u l-kapaċità tal-kimiċi eh, waslu għal ħafna progress fil-ħajja ta' kuljum tagħna, ma sfortunatament dana kellu eh, impattat minħabba l-globalizzazzjoni u l-produzzjoni tal-massa. Imma fuq dan il-prodotti tal-plastik buzu uniku li jispiċċaw iniċsu mhux biss l-art imma anki il-baħar iva. Din hija dan huwa r-riżultat ta' soċjetà li tarmi kollox Iva, irridu nisguraw illi il-produtturi kollom eh, l poċ tagħna anke biex għamlu ricerka l-possibilità ta' sostituzzjoni tal-materjali u nalmu l konsumaturi distributuri eh, ikunu aktar responsabli u anke biex inħeġġu lill istati membri li l-om infusom biex impenjaw ruhom sabiex eh, waqfu il-ħolqien tas sitt kontinent tal-plastik. Grazzi. Un minut xi ġumatat. Sigra. Signora Gardina Minuta Nofs, grazzi ħafna. Jina jidirli, njuwa ċar li għaw nuqqas u għawek, għalli xiek palma għal pediċini aħna eliminajna il-prodotti ta' użu wieħed tal-plastik. Imma ħajkunem il-prodotti ta' użu wieħed ta' kwalunkwe materjal ieħor ma nafx l-ambjent xed gwadanja, jimmux ħanoqgħod nitkellem fuq il-95% tal-plastik li jinsab fil-baħar u taħt l-istudji tal- Eh, studji ta' ġusma uda tmin pajizi azjatiċi u tnej afrikani, insomma, din xi ħaġa li rridu naraw bċertu kalma. Sur Timmermans li dat kullu speech skatin dat soċalista, inti għamilt eh, riklam eh, tal-elettorali u jien tama li tmorru ħażin, tmur ħażin. Għaliex intom eliminajtu biss prodotti li jsiru fl-Italja. U l-pajizi kollha l-oħra għalu hija tajjeb mela nagħmlu eh, riklam b'xej u jħalla tħallas l-Italja. Ma nasibx ma ħadd l-Italja biss li ħatħallas għaliex hawnhekk qegħdin nisqubina nfusna. Ħa nirrepeti hemm ċertu affarijiet tajbin pozittivi, iva, imma saru ħafna żbalji li għas biss ġew per pereżempju l-istudji tal-Università ta' California u ta' Ulster li jgħidu li jekk inneħħu dawn il-prodotti ta' użu wieħed ħajżidu it-tniġġis eh, minn prodotti relati Tati u ħajjispiċċaw nies l-isptar, ġifieri opportunità mitlufa imma m'hemmx tagħmel. Tumim uh, Joe Linen. Issa l-Onorevoli Joe Linen għal minuta u nofs. Jiena ma narax l-affarijiet bl-istess mod pa' Sinjura Gardini, Viċi President Timmermans, Kummissarju Vella, Jiena naħseb li rridu nirringrazzjaw lilek, proset għal din id-direttiva Ewropea kontra l-użu tal-plastik ta' użu ta' darba qed tgħidu li hemm appoġġ kbir fil-popolazzjoni dak li qed nagħmlu hawnhekk u hemm punt viżibbli wkoll fil-politiki ambjentali tal-Unjoni Ewropea. U din hija xi ħaġa li ovvjament misna poġġejnija bħala parti mill-kampanja elettorali tagħna din mhix populiżmu hija kontribuzzjoni viżibbli li aħna qegħdin nagħmlu l-almu tagħna sabiex neħilsu minn ma nibqgħux innifsu l-ibħra anka jekk ħafna minn dan it-tniġġis ġej minn kontinenti oħra, imma huwa minnu li aħna bħala Ewropa, bħala Unjoni Ewropea, edin irridu nagħtu eżempju tajjeb. Ovvjament mem lebda proibizzjoni li aħna nimxu il-qoddim fil-Mediterran, fil-Bahar Baltiku, fil-Bahar ta' Tramuntana, ħafna minn dawn il-plastik jispiċaw f'dawn l-ibħra. Għalhekk din hija parti minn kontribuzzjoni għal kuxjenza aħjar u niddeċiedu li jkun hemm bidla hija xi ħaġa importanti rridu prodotti li jidumu fi żmien u mhux dawn il-prodotti li jintużaw darba u mbagħad jintremew. Jiena nista' nara li għad irid isir ħafna għal dak li huwa d-dizin, il-pakketjar, rridu aktar plastics li jistgħu jiġu riċiklati u mhux din it-taħlita li mbagħad toħloq problemi meta nippruvaw nagħmlu riċiklaġġ huwa importanti li il-produtturi jerfaw responsabiltajiet tagħhom ġvidnija politika ambjentali tajba fl-Unjoni Ewropea għal dan it-terminu. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Vandalen għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, il-plastik jintuża wisq fis-soċjetà tal-lum għal xi ħaġa irħisa. U għalhekk kultant intuża b'mod tajjeb, imma u x'inhu l-każ Insibuha fl-ixtuttana, fl-pratana, il- il-mammiferi tal-bahar, il-lasafar qegħdin jikluha, jinsaf fl-ambjent tagħna, ġifieri għandna bżonn nindirizzaw din il-kwistjoni, din il-soppa tal-plastik jew il muntanja tal-plastik li teżisti. Irridu li konna ibra aktar notfa, irridu naqtaw b'mod eh, kbir il-numru ta' plastiks li nużaw. U dan il-plastik jintuża jisiru permezz ta' zejt, ċifri manufattura miż żejt Jekk naqtaw, jekk naqsu il-plastik, l-ammont ta' plastik, nkunu qed innaqsu wkoll l-ammont ta' żejt li ntuża u ma jkollniex għalfejn serħu fuq pajjiżi bħal l-Arabja Sawdita eh, li produċu żejt. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Gerbrandi għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President ħaġa sabiħa ħafna li qegħdin l-wieqfa ħdej xurxin, tafu l-xurxin fuq eh, darna, fuq il-proibizzjoni tal-plastik ta' użu singolu. Naħseb li iva għandna riżultat tajjeb, imma xorta rridu nħarsu lej xurxin mod kritiku. Nik nħarsu lejn il-miżuri, dawn ġew dikjarati fl-2010 fil-roadmap, ġew domna 8 snin biex din il-leġizlazzjoni toħroġ mill-Berlimo. U dan juri għal darba oħra li din is-sensazzjoni ta' urġenza mhijiex urġenti biżejjed. Is-sensazzjoni ta' urġenza li m'għandniex naċċettaw li nibqgħu sejrin isu ma ġara xejn. Il-kozjoni tal-politika ta' kozjoni agrikola, politika kozjoni, politika ekonomika, eċetera, rridu bidlu kollox. Issa fid-dawl tal-kozjoni li għanna l-lum, ejja nużawa sabiex naħdmu it-fit u nkunu aktar urġenti fl-azzjoni tagħna biex nipprovdu tranzizzjoni aħjar għall ekonomija aktar nadifa. Sur Gerbrandi, taċċetta blue card mill-lant il-kollega Sur Etheridge. Taċċetta? Grazzi tal-li aċċettajt il-mistoqsija. Il-mistoqsija tiegħi din aħna lkoll naqblu li rridu nagħmlu ċertu tibdil, inbidlu l-ambjent eh, u din hija kwistjoni importanti b'mod partikolari, imma il-manifattura, l-produzzjoni eh, tieħu l-ħin biex tinbidel u inti qed kemm il-darba fil-kummenti tiegħek li hemm urġenza, urġenza, urġenza. Inti ma taċċettax li il-veloċità tal-mozzjoni li għanna qoddimna ħatwassal għal telf ta' impjiegi. U jekk vera jassal għal telf ta' impjiegi, kemm huma aċċettabbli 500, 1000, 5000? Meta rridu nikkonsidraw il-bżonnijiet eh, tal-manifatturi meta mqabbel mal-prerogattiva biex wieħed ibiddel? Iva, jiena naħseb li din hija differenza bejn konservattiv u liberali, jiena nemmen li jkun hemm eh, futur progressiv. Din hija storja tal-passat, aħna dejjem smajna li t teknoloġija l-ġdida ħat iswinna l-impjiegi. Imma fil-verità, twaslinna biss ġejjini aktar sabiħ u l-istess ħajġri b'ekonomija aktar nadifa. Ħatwassal għal impjiegi ġodda, impjiegi addizzjonali u bħala bonus ikonna pjaneta nadif. Xi trid tkellem mid-dinja? D'umim, domnu Eichhout un minut. Grazzi ħafna, sal-onorevoli Eichhout għal minuta. Grazzi ħafna mela l-ewwel net jiena nixtieq nirragrazzja l-rapporter Rees fuq il-ħidma ta' tnaqis tal-użu tal-plastik ta' użu waħdini pass il qoddim tajjeb ħafna palma qalet il-kollega tiegħi l-Onorevoli Awken inna naħdmu mal-Kummissjoni fuq azzjoni fuq il-plastik u qed neħdu gost li qed nieħdu din l-azzjoni issa. Imma dak li huwa importanti huwa wkoll li ħarsu l qudiem għaliex għadna ma wasalniex. Il-Kummissarju Sur Timmermans qal li ninsabu fi triqna triq lejn ġejjini sostenibbli. Forsi dan huwa wis għal dan il-pass għaliex iva, eċċellenti li verament innaqsu l-plastik ta' użu waħdini maħna nafu l-ammonti kbar ta' plastik jinsabu fil-pakketjar. U per eżempju l-Kummissjoni prezentat l-idea xi sentejn ilu jew sena l-oħra li jkun hemm taxxa fuq il-plastik. Ma smajna xejn aktar fuq dan, jekk jiena naqra l-istrateġija fuq il-plastik, għatem xie affarijiet li jridu jisiru. Għalek jena naħseb li l-liżi ħaġa importanti issa hija mhux biss nċelebraw dan il-moment imma nisimgħu mingħand il-Kummissjoni li ma passi li jmiss nistgħu nistennew biex verament innaqsu il eh, din dipendenza li għandna fuq il-plastik. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Omarġi. Sur President, minissa sal-2050 se jkun hemm iktar plastik fil-oċean milli jkun hemm ħut u l plastik qed isir l-ikbar teddida fuq l-ambjent marittimu. Illum 5 biljuni ta' tonnellati ta' plastik qegħdin diġà fil-oċean u fil-natura u minissa sal-2050 hekk ma jinbidel xejn 30 biljun tonnellata se jkunu prodotti ġifiri tliet darbiet aktar mill-plastik kollu illi ġie prodott mill-bidu sa' issa. Għalhekk id-dinja tagħna issa saret pjaneta tal-plastik u bil-katastrofi eh, ambjentali enormi. Mela, l-istrateġija tal-plastik setat kienet xi ħaġa li se tbiddel l-affarijiet imma fir-realtà dan huwa biss pass żgħir fid-direzzjoni tajba. Meta aħna misna biddinna kollox ta' taħt fuq u sajna inventajna modell ġdid li ma jużax il-plastik. Naħseb illi għanna minxiex nistħu b'dak illi aħna għamilna b'din il-pjaneta tagħna u misna nistħu u koll u dawk l-speċi illi edin eh, jifgaw minħabba l-kultura tagħna ta' l-iskart. Two minutes and a half. Mela l-Onorevoli Etheridge żewġ għal żewġ minuti nofs. Jina nemmen li id-direttiva tal-użu tal-plastik ta' użu waħdini eh, qed titratta b'mod ħażin il-ġablo. Il-pakketjar li ġej li huwa tal-ġablo L-elementi kollha l-oħra li hemm fil-projbizzjoni ġbir insibu fl-annes tini parti, il-parti B, il-straws, il-cutlery, l-stirrers, il-cotton buds, etc. huma eh, punti, huma prodotti partikolari, u mhux kategorija ta' prodotti L-APS huwa l-unika, l-IPS e huwa l-unika eh, materjal li huwa fuq il-lista projbita imma l-istatistika li fuqha bbażat il-proposta l-Kummissjoni ma jurux li l-IPS ġuri ġablu ehm, dan tip ta' pakketjar fi servizzi tal-ikel huwa xi problema partikolari fl-ibħra jew fl istut tal-Unjoni Ewropea. Kull tip ta' pakketjar ta' servizzi tal-ikel, ecc. inkluż dawn it-tip ta' prodotti huma biss erba' sa' 6 fil-mija tal-iskart li jinsab fuq l-ixtut Proibizzjoni fuq dawn il-containers għalli kellu xorb ġiet inkluża eh, femenda ta' ftit tal-aħħar minuta propju qabel il-votazzjoni li iffissat il-mandat tan negozjati qabel it-trialogu informali. Ma stajniex ninnegaw l-informazzjoni negattiva jew ħażina eh, li ġiet imqasma. Il-fatt huwa Eh, għalu li 31% tal skart li nsab fuq l-ixtut huwa il-polistirin, il-ġablaw. Imma mhux vera dan hemm xiftit minn dan it-tip ta' ġablu, imma hemm affarijiet oħra. U dan ġej minn sorsi li mhumiex ippakketjar, pereżempju l-kaxxi tal-ħut, prodotti tal-kostruzzjoni. Ġifieri li aħna nipprojbixxu dan il-prodott hija mhux ġustifikata u eċessiva. U dan wassa li jkun hemm ċertu kumpaniji li jispiċċaw ifallu u mijiet ta' persuni li jum eluf ta' persuni li jitilfu l impjieg jekk din man ħajen tilfu 250 impiek u jekk namlu estrapolazzjoni fuq il-pajzi eh, kollha tal-Unjoni Ewropea ħan nispiċċaw beluf għalhekk irridu inneħħu l-IPS eh, mill-lista. Ħana tiħanu rikom bandiera tal-zona fejn ħajjitilfu l-impjeg in-nies minħabba din il-projbizzjoni. Um, Mr. Lancini, one minute. l Lancini minuta. Grazie Presidente. Sur President, jekk aħna verament irridu niffaċċjaw il-problema ta' tniġġis tal-plastik ta' użu waħdini fil-libra fil libra u fl oċeani irridu ikonna effett leva pożittiv irridu nimponu il-ġbir differenzjat ta' dak l-iskart fil-pajjiżi Azjatiċi u Afrikani il-responsabli vera tal-li vera jniċsu. hemm eh, pajjiżi li ma jaqblux mal-mod ta' kif naħdmu aħna għal dak li huwa li neħdossib l-ambjent. Għaliex ma nafux li l-frontieri ġeografiċi ma jwaqfux it-nirġis. Fil-fatt dan il-ftehim kummerċali jinċentiva il- ehm, konkurrenza zlejali kontra l-intraprizi tagħna. l-idea, l-ideologija wara dawn il-proposti eh, ħajkolla effetti negativi fuq il-ħaddima u l kumpaniji tal-pajizi tagħna li ħajħalsu il-prezz ta' dawn l li qed iħarsu sal-ponta ta' mneħerhom. Grazzi. Ah, you have a blue card? Anna, blue card. Taċċetta blue card tajjeb. Kollega, inti għattinna ħrafa illi ġbajna nisimawa f'dawn l-aħħar ġemat li l-Europa edha biss taġiċi minti taf min qed jagħmel xiex madwar id-dinja fl-Indja pajjiż li għandu ħafna ċittadini u l-Unjoni Ewropea għandha leġislazzjoni simili u l-Indja diġà xebgħu li adottawa din il-leġislazzjoni li aħna se nadottaw illum. Iva, 95% ta' tinġis tal-libħra u l-oċeani mill-prodotti plast tal-plastik jasal mill-Azja u l-Afrika. Jiġifier l-istess pajjiżi li aħna magħhom qed nagħmlu kummerċjali mingħajr ma naħsbu minimament għal dak illi għandu x'jaqsam mal-ambjent li l-ilmi drittijiet tal-bniedem, drittijiet tan-nisa u eh, kontra il-xogħol tat-tfal u din hija verament nuqqas ta' koerenza minn naħa tagħna. Jiena uh, minix kontra l-ambjent imma il-mod kif din il-komunità topera dak huwa żbaljat. Is-Sinjura Pieti Kajnen minuta. Minuta u nofs anzi. Mela, dan huwa pass, l-ewwel pass fil-direzzjoni tajba għal dawn il-plastics ta' użu uniku, pero jew ma neċetawx ruħna li sibna soluzzjoni u jena nittama li l-Kummissjoni tista' tiżgura il l-passi li jikkonċernaw l-ekonomija ċirkolari un bat il- ikonna kommissjoni ġdida u nimxu minn hemm. Dak li rrid ngħid huwa li l-plastics, il-microplastics u l-nanoplastics li huma l-ikbar problema jiġu minn ejjun oħrajn ukoll. Dawn jintużaw fil-trab tal-ħassil, fil-kosmetiċi, fil-fertilizzanti għalhekk aħna nikluhom għaliex Eh, isiru frak zaħir ħafna unsibu għom forom oħra u kol. Rridu niftakru u kol illi ħafna jieġu u kol mit-tajez u mill-tessuti għalek nittama illi il-Kommissjoni tamil programmi separati għat tessili għat tajez ecc. u tibda billi tiprojbixxi l-imballaċ tal-plastik għal għal prodotti tal-likel għaliex imbagħad hemmhekk hemm l-interferenti endokrinali u koll ġifieri għadbaqa ħafna xisir fil-futur ukoll. Grazzi. Grazzi, Signora Dalli, għal minuta. Grazzi, Chair. Permetti li nibda billi nirringrazzja l rapporter Frederick Rizzo anki li shadow rapporter minna ħata l-essendi Massimo Paolucci li flimkien miegħu ħdimna biex naċċertaw ruħna li ikonna liġi li tkun qed tindirizza l xuż ewlenin. Ninsabu f'sitwazzjoni fejn kull minuta trakk mim l-iskart tal-plastik qed jispiċċa fl-ibħra tagħna. U jekk mu se jsir xejn dan l-ammont ser jirdoppja sas-sena 2030 u tletin u l-ftehim milħuq dwar is single use plastics huwa pass importanti għaliex din il-liġi hija eżempju ċar ta' policy li qed tgħin biex tinbidel il mentalità qed tgħin biex tidħol kuxjenza akbar fost iċ-ċittadini partikolarment iż-żgħażagħ u t-tfal tagħna li saru ħafna aktar konxji dwar l-alternattivi li jeżistu. jiena nemmen li hemm tliet issues li issa rridu nindirizzaw l-ewwel ninċentivaw l użu mill ġdid tal plastik li ntellgħu mill baħar kif qed tagħmel kumpanija magħrufa billi pereżempju tagħmel slippers minn plastik li jitla' mill-baħar. it-tieni li naċċertaw ruħna li l plastics ma jispiċċawx fl-ibħra tagħna fl-ewwel lok sistema fejn fl tal-plastik jerġgħu jsiru fl tal-plastik hija importanti l-istess kif inhi importanti sistema ta' upcycling fejn għandek fl tal-plastik li qegħdin isiru materjal aktar ta' livell għoli inkluż ukoll fil-ħwejjeġ. It-tielet li nippromovu aktar alternattivi bħall-każ ta' kumpaniji li qegħdin jipproduċu cutlery minn materjal differenti inkluż ukoll materjal li jista' jittiekel u dan huwa l-pass li jmiss biex nikkumplementaw ix-xogħol li qed jagħmlu kumpaniji privati diversi organizzazzjonijiet żgħażagħ u tfal bix-xogħol tagħhom ta' kuljum biex ineħħu l-plastics mill-ibħra u l-kampanji tagħna. well there are the times when we all wanted to wear a nylon shirt <laughs> in the early 60s. Uh, Mrs. Vierik. Meta kien moħna fil-omos nylon, signora Vieri, għal-minuta. President, kollegi, L-ewwel nett nirringrazzja lis sinjura Ris għal riżultat eċċellenti bħala negozjatur għal liberali fil-Komitat Ikon din hija kwistjoni li hija verament għal qalbi aħna kellna bosta opinjonijiet dwar kif għandna eh, nindirizzaw il-problema tal-plastics u eh, inna niddiskutu dan is-suġġett u jiena fim tissa li mhux il-plastik per se illi huwa l-problema ma kif nipproduċu u kif aħna nużawh. Hemm bżon li nirriċiklaw, hemm bżonn li nużaw mill-ġdid, imma rridu niżguraw ukoll illi ma nwadbux il-plastik fl-ambjent soluzzjoni tinsab fir riċerka u l-innovazzjoni rridu nsibu materjali alternattivi li ma jagħmlux sara lill-ambjent. Din hija l-viżjoni li għandi jiena għall-futur u naħseb li huwa ċar li ċittadini Ewropej qegħdin jitolbu azzjoni b'urġenza u dan huwa biss pass lejn dak li huma qegħdin jitolbu. Jiena neħeġġeġ il-kollegi appoġġaw din id-direttiva u għalmenu nibdew nipprovaw neħelsu minnu dan il-plastik mill-ambjent. Grazzi, Signora Rivasi, grazzi, Sur President, eżis kollegi. Wasal il-moment issa li nwaqfu din l-invażjoni ta' plastik li jintmerra li jintrema ma nistax inkomplu naħlu żmien għaliex xbajna naraw ritratti ta' ħut, baleni, eċetera, illi mutu minħabba li jeklu il-plastik. Mbagħad aħbarijiet allarmanti fuq il-mikroplastik, so l-affarijiet li jintefaw mhux biss fl-oċeani imma anki li spiċċaw fl-arja. Anki l-prodotti tal-ikel f'imballaġġ tal-plastik jew tal-polistirin tal-ġablu. tal plastik jew tal polistirin tal ġablu l-istati membri issa mandomx id-dritt morali li joqogħdu jaħlu l-ħin. Irridu japplikaw il-miżuri adottati l-arkem jista' jkun mingħajr minn u mingħajr ma joqogħdu jċedu għal pressjoni tal-industrija l-esta illi tkompli eh, tajdilhom il-libek se jintilfu l-impjegi. Iva, il-plastik jista eh, jkompli evolvi u joħroġ mid-dinja ta' dak kollu li jintrema. il- aħna irridu illi nħarsu il-prinċipju tal-min inġesa ħallas. L-Onorevoli Hazekamp. Umma iż-żazax fil-fatt illi qegħdin iħeġġuna biex nagħmlu xi ħaġa dwar il-plastics ejjanar per eżempju fuq Bowen Slat illi ħareċ b'dan il-Blotion Cleanup u eh, Lili u koll li ħarġet b'inizjattiva simili ġifiri ħafna zaza edin joħorġu huma jihdu l-inizjattiva biex iħarsu l-pjaneta tagħna. L-inizjattiva Filming with Pride imma u um, ehm, barru kaza kbira li xuma qegħdin innatfu il il-ħmiċ li aħna inħallu ħallejna warajna il-regoli il-ġodda għal plastik li jintuża darba biss huma bidu imma mhumiex bizzejiet naraw skart mill eh, Coca-Cola, Nestle, Marlboro, McDonald's, Red Bull, Unilever, Mars u Procter Gamble dan huwa l-iktar skart komuni li jinsab meta n-nies jibdew inatfu u meta daw l-kumpaniji l-kbar se jibdew jindirizzaw u jieħdu responsabiltajiet tagħhom. Aħna ma nistaw sempliċement inħallu dal-kumpanija jaħsbu biss fil-qlieħ. Jiena imħasseb illi l-Unjoni Ewropea edha um, tagħmel ħsara l-innovazzjoni fir-Renju Unit għal dawn il-plastics um, biodegradabbli. Jekk aħna ma, nistawx ma nirreferux għall-artiklu 68 sa 73 tal-leġislazzjoni. Għattu kasom il-Kommissjoni ħadet azzjoni taħt l-artiklu 69 u talbet l-Aġenzija Ewropea għal-Kimika biex jistudjaw il-plastics ossa degradabli għalli ħasbu li dawn jiproduċu il-microplastics. Dan l-istudju għadu għaddej imma għalu għara 10 xur ta' xogħol f'Otubru li għadda li ma kienux konvinti li il-kienu qed jiformaw il-microplastics. il il microplastics imma kellhom jekk kieku kellhom jirrakkomandaw restrizzjoni dan kellha ssir skont eh, l-artiklu 71 tar-riċ u mingħajr konsultazzjoni pubblika qabel ma jkun hemm xi restrizzjoni li tiġi implementata ebda minn da ma xar sej ma xar sar xej u għalhekk ir-regoli fuq il-plastika eh, ossodegradabbli jrid jitneħħa mill-artiklu 5 qabel ma dan jiġi publikat fil-ġurnal uffiċjali. Sur Agnew, taċċetta Blue Card mis-Sinjura Awken, Iva. fil-qosor, inti se tiċħat illi eh, l-okso eh, farrak il-plastik temmen illi l-okso imur lura għal xaħġa naturali wara mijiet ta' snin imma naħseb illi dan huwa wieħed mill-lar prodotti u sinfoni illi tipproduċi il-plastik hija eh, ripu ukoll għall-industrija ta' tajez Għalhekk hemm dawn il-proibizzjonijiet kollha fuq il-plastiko degradabli, inti teċħat illi il-plastiko degradabli jisir bċejjeġ żgħar. Iva, nċħdu, għalix inti għetħallat l-affarijiet, għalix l-osso degradabli mhuwiex osso biodegradabli u s-sistema li t tintuza se teqret il-plastik ma jibqax plastik meta tkun spiċċat is-sistema, jiena ġodari eh, rajt għax tamni blue card għamil ta' ġokaxxa u wara ħames snin ma kien baqa' xejn minna. Grazzi. Well now that that's settled, thank you very much. Uh... Grazzi, Signora sinjura E. Minuta u nofs. Sur eh, President, Kommissarju Aziz Kollegi, il-tniċis tal-oċeani mill-plastik huwa riskju kbir u għalhekk għandna tmir li nkunu ambizzjużi u jiena naħseb il-ftehim li ntlaħaq bejn l-istituzzjonijiet huwa tajjeb. Iqis il-possibilitajiet reali ta' sostituzzjoni tal-plastik u jaqbadna triq lejn il-progress. Jena l-ewwel irrit irid nirringrazzja l rapporter is-Sinjura Ris, il shadow Rapporters għax-xogħol li għamlu Mhux se noqgħod nirrepeti l proposti li ġew preżentati fit-test, jiena naqbel ma l-approċċ ġenerali u nifraħ mod partikolari dwar il-proibizzjoni ta' sosso degradabli minħabba it-tniġis illi jikkawżaw fuq l-art kif ukoll fil-baħar. Ħasra li fit-test finali m'hemmx l-idea li ħriġ biha jien dwar il-regoli li jiddefinix b'mod ċar il-biodegradabilità fil-baħar ibbażati fuq il-riċerka kontenta illi għamnek nistannajt illi meta nivjaġġa fi undur il-kumpaniji eh, hemm loġika ta' ekonomija ċirkolari u l-użu mill-ġdid tal-plastik diġa beda u l-użu tal-plastik biodegradabli u minn ejjun eh, bioloġiċi hemm bżonn li nsibu mezzi innovattivi sabiex il-plastik ma jibqax niġġes madana kollu aħna nistaw u għanna namlu iktar u aħjar. Dak li aħna nitolbu minn dan it-test huwa li niżgur niżguraw illi nakkompanjaw l-ambizzjonijiet tagħna bil-mezzi xirqa. Grazzi ħafna, Sinjura Bonafè, issa il-kelimma li jmiss iż-żaza li ħarġu fil-pjazzet dawn l-aħħar ġimgħat talbuna biex neħdu azzjoni b'urġenza li nagħmlu xi ħaġa mal-għajra mal-ajra żvilupp sostenibbli. Mela l-Ewropa qed tagħmel xi ħaġa u dan huwa punt ieħor favur l-ambjent u l-ġlieda kontra tniġis mill-plastik b'mod partikolari fl-ibħra mhux biss fl-oċeani anke fil-Mediterran fejn inħalqu eh, gżejjer sħaħ ta' skar din id-direttiva l-ġdida aħna qed niprojbixxu l-SUPs bħal friket u skieken fost ħafna affarijiet oħrajn li jispiċċaw fil-baħar u diġà jeżistu alternattivi oħra oħrajn fuq is-suq li huma riċiklabbli jew inkella jservu aktar fl-istess mument. Aħna qegħdin inċentivaw l-użu ta' eh, plastik riċiklabbli fil-prodott pereżempju għal flixkem tax-xorb Mela, illum qegħdin nagħmlu pass importanti il qoddim lejn tranzizzjoni għall-ekonomija ċirkolari li l-Ewropa aħna fimna kemm hija importanti biex ikonna livell ta' tkabbir u benesseri għoli għat tkabbir tagħna nħarsu l-ambjent u nibqgħu kompetittivi fid-dinja. Se jkun proċess twil għax aħna nbidlu il-modelli ta' ta' produzzjoni u konsum imma hija l-unika għażla illi għandna qudiemna. L-Onorevoli Gambus, minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President u Viċi President. Kommissarju, jiena nixtieq nifraħ lir rapporter is-Sinjura Rees għal xogħol li għamlu fuq dan id-dossier illi huwa parti mill-pakket tal-ekonomija ċirkolari tal-2018 flimkien ma' dossier oħrajn bħal il-faċilitajiet fil-portijiet għal skart bliel għal skart mill-bastimenti. Mil Mella aħna nafu dwar il-residwi li bil-plastics hemm ukoll proibizzjoni totali fuq xogħod minn dawn il-materjali imma rridu nkunu pragmatiċi u nifmu illi għatem oqsma fejn m'hemmx alternattivi u għalhekk mill-grupp parlamentari tagħna nixtiequ illi nifavorixxu investiment għal aktar innovazzjoni min-naħa tal-industrija illi jagħmel joħloq alternattivi aħjar għal-plastik, li minn materjal sostenibli, transizjoni lejn użu ta' dan il-materjal illi eh, naqqas l-impatt fuq l-ambjent li nejxu. Dan huwa eh, dmir tagħna lejn il-ġenerazzjonijiet li jmiss. Transizjoni l ekonomija ċirkolari hija opportunità għal ġenerazzjoni ta' posti ta' xogħol ġodda b'valur ġdid u tkabbir ekonomiku reindustrializzazzjoni tal-Unjoni Ewropea. U din ir-responsabilità tal-, tal tal-Ewropej kollha li jridu nivvotaw fis-26 ta' Mejju li nappoġġaw bil-vot tagħna il-partiti li qegħdin jaħdmu biex jiggarantixxu tranzizzjoni ordnata lejn dinja iktar sostenibbli ekonomika, soċjali u anke fuq livell tal-ambjent. Grazzi ħafna President. Doamna Revodalon, un minut. Merci President. Grazzi President. Fuq il bizzejiet il nħarsu lejn il-ritratti tal-balena fit tajlandja illi uh, belat wist plastik anke fil-Mediterran illi sar verament um, mizbla bħafna mikroplastika li hija vera um, konċentrazzjoni qawwija ħafna fil-Mediterran ta' dan it-tip ta' prodotti. Mela issa se jkun hemm dal-prodotti li se jkunu proibiti mill-2021 għaliex huma uh, eh, 70% ta' tniġis fil-baħar il-residwi jeddu il-biodiversità kullimkien flimkien anki fil-ħut li aħna nieklu din il-leġislazzjoni hija l-ewwel fażi ta' modell ġdid ta' produzzjoni dak tal-ekonomija ċirkolari li nikkonsmaw aħjar, nirriċiklaw aħjar dawn il-prodotti tal-plastik fir-rispett tal-ambjent. Nikkonkludi u nisħaq fil-industrija tal-plastik li jridu jħallsu jiffinanzjaw pjan Marshall għall-oċeani sempliċement il-rispett tal prinċipju minn in ħallas l-industri wis damu jikkonsidraw id-dinja id-dinja u l-pjaneta bħala il-misbla tagħhom. Rridu naħsbu fil-ġenerazzjoni tal-lum imma anki il-ġenerazzjonijiet futuri għaliex il-ħsara ta' tniġġis huwa irreversibli. L-Onorevoli Fejne, grazzi ħafna President biex innaqsu l-ammont ta' plastik fl-oċeani huwa importanti ħafna 80-85% tal-iskart li hemm fl-oċeani huwa tal-plastik. Imma irridu nkunu realistiċi dwar dak li se tfisser din il-proposta maħniex se nieqfu naraw ritratti tal-waħx ta' gżejjer tal-plastik li qed jinħolqu fl-oċeani jew inkella eh, xtut miksijin biskart tal-plastik. L-Ewropa hija responsabbli biss għal perċentwali żgħira tal-iskart tal-plastik u inqas minn dak ta' tal-iskart illi jispiċċa fil-baħar ħafna minnu jasal mill-Azja. Ħamsa pajjiżi fl azja jipproduċu 60% tal-iskart. Allura għaw min jgħajt għamnek l mela l-Europa mandiċ responsabilta, mejna najt le għanna responsabilta enormi. Irridu għom it-tri, imma biex namlu dan inservu ta' eżempju, irridu namlu l-affarijiet kif imess. Jina kont qed nibża li se nibdew